kemm jista' jkun jinfurzawhom fil-pajjiż tagħhom. Grazzi ħafna. Herzlichen Dank, Herr Kommissar. Die Aussprache ist damit geschlossen. Mela hawnhekk ikkonkludejna d-dibattitu fuq dan is-suġġett. Eżis kollegi, il-punt li mis fuq l-aġenda tagħna huwa d-dibattitu konġunt fuq il-liġi tal-foresti fil-Kamerun u anki fil-Kongo. Aħna hawnhekk għandna rapport bis-Sur Ġadu fuq il-ftehim rigward l-Unjoni Ewropea u l-Kamerun fuq din il-liġi. U għanna rekomandazzjoni minn numru ta' awturi rigward il-relazzjoni tal liġi tal-foresti ma' Repubblika tal-Kongo. Dawn tress u mod konġunt minn numru ta' gruppi u ser jiġu trattati taħt punt wieħed taħ dan il-punt. Is-sur ġadu se jitkellem l-ewwel wieħed bħala rapporter għandu sitt minuti jekk jogħġbok. Grazzi tassew sur President, Kommissarju, eżis kollegi. Nixtieq ngħid li l-kollegi kollha tiegħi kemm nixtieq nirringrazzjahom għax-xogħol kollu li ħadim li għamilna flimkien fuq din il-kwistjoni. Jiena verament kontenta li il-Parlament se jadota pożizzjoni komuni dwar dan u aħna xtajna nappoġġaw dil mistoqsija orali u anki nabbozzaw mozzjoni ta' rezoluzzjoni li tappoġġa dan din il- ftejm ta' sħubija u s suġġett ferm importanti tum il-kol tafu li aħna din nitilfu, ħafna foresti, kull sekonda il- firxa fuq l-art mimlija bil siġar edha tintilef aktar ma jgħaddi żmien, qed tintilef il-biodiversità, ħafna eluf ta' speċi ta' flora fona huma perikolati minn din id-deforestazzjoni u meta niġu għal foresti l-aktar affettwati għal foresti tropikali dawn ta' bilħaq jirkopru nofs il-biodiversità u bat tinta taffetwa u koll tibdil tal-klima li xid-deforestazzjoni tamel kontribut 20% tal-effetti tal-effett serra u għalek din tipperikola ħafna mijiet ta' eluf ta' persuni li jew edin jiexu fil-qasma ta' deforestazzjoni xiexu fil-ġungla u jiexu minħabba li jem il-foresta u mbagħad l-industrija tal-foresta twaqqaf qed tikkawża id-deforestazzjoni, mu partikolari fil-qasam tal-pajjiżi li aħna din niddiskutu llum, ġifieri fir-Repubblika tal-Kongo, hemm madwar 20-40% fil-mija tal injam li jinqata minn hawnhekk u hemm eh, injam li qed jiġi kummerċjat mod illegali u din hija kwistjoni pjuttost essenzjali llum. Ġifieri dawn is volontari, volontarji, dawn il-ftehim volontarju li sar huwa importanti ħafna. Dawn ġew approvati mill-Kumitat tal-Kummerċ tal-Unjoni Ewropea Aħna wkoll tajna l-kunsens tagħna għal dawn il-sħubijiet eh, konġunti u hemm ukoll grazzi għat trattat ta' Lisbona hemm ukoll il-possibilità li l-Parlament jasprimi ruħu dwar dawn il-ftehim ta' sħubija volontari, pero għalhekk hawnhekk għandna dan id-dibattitu għaliex aħna bekk ikun nistgħu nitlu aktar fid-dettall u anki jippermetti l-Parlament biex ikun jista' jagħmel mistoqsijiet lilek Kummissarju Allura dan huwa ftehim ferm importanti jippermettuna li naraw u nidentifikaw minn fejġej linjam u biex aħna nfasslu eh, verifikazzjonijiet eh, biex nidentifikaw dan l-injam u anki nappoġġaw it-mexxija ta' kif jiġu amministrati il-foresti. Anki l-politika ta' dawn il-pajjiża hawnhekk qed nitkellmu dwar ir-Repubblika tal-Kongo u l-Kamerun. Issa l-ewwel punt mela qabel ngħaddi mal-sħubbijiet volontari fuq il-qasam tal-injam. Aħna rridu li konna njan sostenibli, unek qed nitkellmu dwar eh, injam li għatam mod legali. Meta t-nitkelmu fuq dan l-injam, aħna t-nitkelmu dwar il-sostenibilità tal-foresti. Ġifri l-ewel mistoqsija ġenerali se ressaqi kif il-kommissjoni jew kif il-kommissjoni se tieħu l-impenn biex tassikura jkun hemm koerenza globali meta niġu għal kwistjoni tal-foresti. Il-2011 hija s-sena internazzjonali tal-foresti Kif qed tieħu konsiderazzjoni l-Kummissjoni dak li ntqal f'Nagoya u dak li ġi deċiż Cancun fuq uh, eh, il-mekkanizmu Red Plus u anki rridu nidun konsiderazzjonijiet ta' dawn iftim ta' kummerċ li meta wieħed jilebrizza l-kummerċ tal linja ma mekk ikun qed jagħti kontribut sfortunatament għad deforestazzjoni. U mbagħad għandna tweġiba li għadna t-nistenna minna tal kummissjoni rigward il-biofuels u anki tibdil fil-ħamrija u l-użu tal-ħamrija xil-parlament saqsikom biex tintegraw dawn il-kwistjonijiet fil-kriterji ta' evalwazzjoni meta ħna nħarsu lejn il-sostenibilità ta' biofuels, meta nħarsu lejn dawn it-tip ta' ftehim volontarju, hemm ħafna lati u aspetti, konna napprezzaw, eh, eh, apprezzajna anzi xogħol li sar waqt in-negozjati, apprezzajna l-fatt li s-soċjetà ċivili kienet involuta fin-negozjati fil-Kamerun u anki fil-Repubblika tal-Kongo ħana nafu li dan mhux xogħol faċli u allura din il-perspettiva donna tgħidilna li dawn il-sħubijiet volontarju ma ta' suċċess. Pero kif qed ngħidilkom bħalissa ħadd għandna numru ta' mistoqsijiet li aħna rridu nisaqsukom. Nixtieq inkun naf kummissarja kintix lest biex tiġi kull sitt xhur jew sitt xhur wara li jkun ġi firmat ftehim. Nixtieq li tiġi tajdinna fuq l-implementazzjoni tal-ftehim. Għaliex bla dubju inti kellek negozjati ta' kwalità għolja per jista' jkun hemm nuqqas xquq bejn il-livell u dak li mbagħad isseħ waqt il-livell ta' implementazzjoni. Ġifier meta niġu għall-involviment ta' soċjetà ċivili dawn il imsieħ ser ikunu għadhom involuti fl-istadju ta' implementazzjoni. Għandna mistoqsija oħra wkoll. Nixtiequ li s-soċjetà ċivili u dawn il-partit kollha li qed ikollhom sem minn din in-negozjati ikunu jistgħu jilmentaw hemm mekkaniżmu ta' ilmenti sabiex bekk is-soċjetà ċivili tkun tista' tqajjem allarm jekk neċessarju jekk ikun hemm amministrazzjoni ħażina u implementazzjoni ħażina ser toħroġ b'impatt b'evalwazzjoni ta' impass fuq l-implementazzjoni ta' dan il-ftehim. Jiġifieri hemmhekk nistgħu ngħidu li meta aħna niġu għal koerenza tal-politika tal-Kummissjoni fuq il-foresti u li anki l-implementazzjoni ta' dawn il- tal-dawn ir-rotot ta' kummerċ tal-linjam legali rridu naraw li dan kollu miexi kif suppost. Għanna bżon il-budget u koll, għanna bżon budget biex jikkomponjaw dawn il-mizuri ġivit istati kjarifikana l-aspet budgetarju kif għanna ħana appoġġaw dawn sħubijiet u l-ftejmit volontari, grazzi tas. Anfrage und hier Iva, grazzi sa naddu għal dawk il- kollegi li faslu dan ir-rapport, is signora Berder. Il-foresti tropikali, il-Kamerun u fil-Kongo huma prezzjużi ħafna u għalek aħna rridu natu merba li dan il ftejn volontari biex ndrizzaw is-sostenibilità tal-ħsat tal-injam li jistgħu jikunem. hemm. L-injam huwa mhux biss tan-nies li qegħdin jgħixu f'dan il-pajjiż, però hija parti mill-ekosistema tad-dinja u fihom insibu tunnellati kbar ta' karbonju. Biex nżommu li ma ssirx id-difrastruzzjoni hija mod kif aħna nistgħu inwafqu it-tibdil tal-klima, aħna konna din nipprova nagħmlu dan għal snin. Dawn iż-żewġ pajjiżi għandhom nifirħulhom għal kuraġġ u anki għal kemm ħasbu minn qudiem fuq dawn il-ftehim volontarji mal-Unjoni Ewropea. Ma kollu li nirregolaw u ninfurzaw dan il-ftehim ser kun sfida Amministrazzjoni ta' sostenibli diġawa diffiċli ħafna f'dan il-kontinent, però hemm rieda u għalhekk aħna għandna nkunu kuntenti. Ma' amministrazzjoni attenta tista' twassal għal e, twaqif ta' dan l-injam illegali li jiġi kummerċjat. L-ammont ta' injam li huwa maħsud mod illegali importat l-Unjoni Ewropea jammonta għal wieħed minn ħamsa fil- Eh, l-injam li qed jiġi kummerċjat fl unjoni Europea rridu nippruvaw nitrattaw din il-kwistjoni. Hemm ukoll l-involviment tal- persuni lokali u s-soċjetà ċivili f'dawn il-pajjiżi jridu nassikraw li d-drittijiet tagħhom jiġu mismuħa u anki li jinstemaw. U wara li ikollhom wara li ħafna mill-injam ta' daw il-foresti jinqata il dan l-injam jasal fil-pajjiżi tagħna biex jifformaw ċertu prodotti li aħna nużaw fid-djar tagħna, għalhekk aħna rridu noqogħdu attenti għar rizorsi li mhux biss isostnu l-annimali u l-pjanti li għandna, però kif nafu dawn dan jieħu ħafna żmien, ħafna snin. Allura, rridu niġġieldu bl-isforzi kollha li għandna deforestazzjoni u flimkien nipprovdu l-aktar l-akbar suq għal prodotti li għandna fid-dinja ir rizultat ta' daw il-ftejm jista' jwasal il-njam tropiku eh, u rari Dan huwa riżors limitat, però l-unika waħda li daw in-nies li jgħixu f'daw il-pajjiżi jistgħu jbieħu huma jafu l-valur ta' dan l-injam u għalhekk dawn il-ftehim aħna nifhmu wkoll. Dawn in-nies huma il-widnejn u l-għajnejn tal-foresti u għalhekk importanti li jinfurzaw dan il-ftehim. Iriduna biex iriduna nappoġġjahom sabiex huma jkunu jlistgħu illisnu it-tħassib tagħhom. Dan huwa proċess fuq żewġ binari u nħares lejk sur-Kummissarju biex kun tista' tinfurza dan il-ftehim. Il-VPA hija tajba għall-pjaneta, għall-imsieħba tal-pajjiżi tagħna u għall-Unjoni Governor unjoni Ewropea nassikuraw li l ftajim jaħdmu u li kull ksur jiġu monitorat u ndirezzat. Imbagħad aħna rridu nħarsu lejn pajjiżi oħra fl-Afrika, l-Asja u l-Amerika tisfel biex jiffirmaw għal tali ftejim kemm jista' jkun malajr u jiena nħares bħeġġa u bħerqa biex il-Kummissjoni tkun tista' tikseb dan il-angrat. Herzlichen Dank. Und nun Grazzi tassew. Issa, is-Sur David Martin u għandu ħames minuti. Grazzi ta' Sur President, permetti li nibda billi nirringrazzja Sur Jan Jadu għal kooperazzjoni ċelenti li għamel mal Shadow Reporters tiegħu aħna ħdimna verament tajjeb u verament kuntenti li rnexxina u konsens wiesa. Il-ftehim jgħat mal-Repubblika tal-Kongu l-Kamerun flimkien mal-Ghana, ġifiri li ċertu foresti l-aktar vulnerabri tal-Afrika ma koperti minn dan il ftehim volontarju. U l-esistenza ta' daw il ftehim kif qalu żewġ delegati ta' qabli għandhom jintlaqgħu. Aħna nipprovdu mekkaniżmu biex nitrattaw il-kummerċ legali tal linja jipprovdu opportunità għall-amministrazzjoni aħjar ta' rizors naturali u forsi twasal għal aktar trasparenza. U tejna nitrattaw il-korruzzjoni fil-settur tal-injam, tal-foresti, kif nafu fl-Afrika dan ħaġa endemika. Aħna natu merħba lil dawn il-ftejmiet u nixtieq naqsam mar-rapporter numru ta' tħassib. Nixtieq nesprimi tlieta mitħassibit tiegħi. L-ewwel qabel kollox, il-periklu mhux biss mixi l-intenzjoni imma biex naqblu fuq tali qafas i li titqis bħala affas għal skala kbira ta' sfruttament tal-foresti tagħna li waslu għall-oppost tal għan tal-ftehim li hu it-tnaqqis ta' deforestazzjoni u dan qed iwassal biex ngħidu hekk id-deforestazzjoni qed twassal għad-distruzzjoni li aħna qed naraw. Il-ftehim irid li jikkontribwixxi għal konservazzjoni u amministrazzjoni sostenibbli għal biodiversità tagħna u riżorsi tagħna. Naqbel ma' rapporter li l-Kummissjoni kostantament tamministra u tħares u tirrapporta lura mod regolari kif ikun il-progress ta' dan in-negozjati persuni indiġeni li ta' sikwitu mal-vitmi ta' sfruttament ta' natura għandhom jibbenefikaw minn dan il-ftejim. Il-weda f'dan il-ftejim volontarju mal-gvern tal-Kongo kien li promuovi liġi id-drittijiet tal-persuni indiġeni ġu eh, promossi. Jina unnek nħedġeċ il-Komissjoni biex tamel pressjoni fuq il-Gvern tal-Kongo biex jaraw li dawn jitnislu, jisiru daw l-affarijiet. U aħna rridu nassikuraw u kol naqbel ma' Sinjura Berder li għandhom ikun hemm il-finanzi neċessari biex nimplementaw kif suppost dan il-ftehim. Minkejja kemm hu tajjeb ftehim fuq dokument, però irid ikun hemm ir-riżorsi neċessarji għaliex inkellek m'hemmx riżorsi m'hemm xejn. Kif diġà għadna m'hemmx pakketti finanzjari marbuta mal-ftejm nifsu jiddependi minna kemm il-Kommissjoni biex tipproponi u l-Kunsill u l-Parlament biex mill-budget jieħdu allokament sabiex ikun jistgħu jagħmlu dal-ftejm jaħdem. Dan ifisser li aħna jrid ikolna finanzi biex nivverifikaw il-legalità tal-injam li jidħol fl-Unjoni Ewropea, għandna bżonn flus biex inħarġu l-espertiż għal dawk tan-nies li qegħdin jaħdmu fil-pajjiżi Afrikani, DPAs, eċetera, eċetera, u Irridu kol ikonna rizorsi biex namlu l-monitoraċ li jina kif semmejt. Għalek aħna rridu nassikuraw fi xur li ġejjin li nilħu għal dan il-ftejm, nilħu l-anijiet ta' dan il-ftejm. Dawn u għaftajm bla dubju li huwa tajja, pero il-ftejm ser jiddependi mill-rida u il-ħars, kemm ħan u kemm ħan imman l-monitoraċ u kemm il-gvern ta' Repubblika tal-Kongo u tal-Kamerun biex jassikuraw li dan il-ftejm jaħdem fil-prattika. Dan għandu jwassal amministrazzjoni aħjar tal-foresti, aħjar amministrazzjoni ta' riżorsi globali, pero jekk dawn jiġu amministrati mod ħażin dan jistgħu jaduna fil- direzzjoni opposta għalhekk nixtieq nitlob il-Kummissjoni biex tħares bir-reqa żomma fuq dan il-proċess. Grazzi. Ħażin dank. Grazzi tassew. Il-kellim li mis huwa s-Sur Joe Higgins għal żewġ minuti approċ ġenerali ta' s-surġadu fuq dan il-kwistjoni. Jina fil-fat nilqa kull ftejim li t-garantixi protezzjoni tal-foresti tropikali tal-pjaneta tanek tal-ja ftejim javvanza l-protezzjoni tal-persuni Indiġini fil-ġungli, fil-foresti, jiena nilqaw. Nistanejt mill-bidunet, il-Repubblika tal-Kongo l-Kamerun għandhom gvernit repressivi, il-Kamerun għanda korruzzjoni olja, anki fl-index ta' Transparency International u fil-Repubblika tal-Kongo kien sfruttament kbir fi sazzjonijiet tal- tal-pajis, ta specialment in-nies imsejħu la pigmi u din twassal għal protezzjoni tal-indiġeni għalhekk. Dan ġi implementat fil-korruzzjoni kif il-korruzzjoni tal ħadima u deforestazzjoni hija teddida għal ħajja ta' kuljum tal-persuni indiġeni u għalhekk ir-riżoluzzjoni oriġinali tal unjoni tal-UGL qed titlob biex ikun hemm public ownership u il-kontrolli demokratiċi li jinvolvu l-persuni fl-industrija u il-kumità indiġeni fil-foresti effettwati mill-qtuħ tal-enja. Ir-riżoluzzjoni tiġbet l-attenzjoni wkoll li t-tuħ tal-enja mill-legali twassal għal faqar fil-pajjiżi konċernati tista' twassal għal inkonvenjenza għal dawn il-familja li ek il-tuq illegali huwa marbut mal-faqar u deprivazzjoni ta' komunitajiet f'dawn il-pajjiżi relevanti qed nindirizzaw. Dan mhux se jsir però mill l-elit korrotti jew inkella mill-kooperazzjoni multinazzjonali Ewropej li fejn lan tagħhom u profit privat. Però il-ħadima tal-foresti u l-pejsuni indiġeni infushom għandhom jieħdu sit, għandhom jkunu huma sit tar-riżorsi u għennek għet nitkellmu fuq il-pajizi ta' Sahara ta' Isfel u nieħdu ispirazzjoni mill-pajizi tagħhom, mill-pajizi ġirin bħal Tunezija u fej jirribellaw kontra l-gvern korrot li kollhom fil-pajiz tagħhom. Grazzi tassew. Il-kellim li miss u għassur Kasperi għal żewġ minuti. Grazzi tassew. Grazzi tassew, Sur President, eżis kollegi ħafna pajjiżi li jesportaw linja bdew jiffurmaw eh, ftejn volontarju mal-pajjiżi tal-Unjoni mal-Unjoni Europea u l-Unjoni Europea tikseb amministrazzjoni legali u tajba tal-foresti u iżżid ukoll il-kapaċità u tas-sikura li jkun hemm sistema adegwata tal-garanziji tal-injam. Però dak li huwa importanti għalija li aħna naraw titjib trasparenza u fl-istess waqt niprevjenu deteriorazzjoni fl-ambjent li huwa tajjeb huwa tajjeb li l imsieba tagħna qed jimpenjaw ruhom biex jimplementaw u jtemmu dispożizzjonijiet preżenti. Il-Unjoni Ewropea qalet ukoll li ser issaħħa il-kapacità tagħha fil-pajjiżi ta' esportazzjoni tal-injam u l-introduzzjoni ta' sistema ta' verifikazzjoni ta' legalità nix insemmi żewġ punti il-VPAs huma ibbażati fuq l-idea li aħna rridu nin Nridu ntemmu tuħ tal-linja mill-legali u ntemmu id-dannu li jsir minn deforestazzjoni kemm għall-ambjent u kemm f'termini ta' tibdil tal-klima u anki l-gassi tal-effett serra. it tini net huwa irresponsabli biex nippermettu deforestazzjoni ta' foresti tropiċi li fihom għandhom ħafna karbanju għaliex da jisaj jwasal konsegwenzi korroħ fid-dinja U għalek dan il-ftejim ma bis pazzar fi direzzjoni tajba u naqbel ma l-punti kolla li saru mill-kelima ta' qablu nix ringrazzja il-rapporter għal kooperazzjoni tajba ħafna li ħna kellna fl-imkien u ħna nkun kontent jikun kun nistaw namlu progress u namlu dinja aħjar. Pajisa post aħjar. expedition. Grazzi il-Kummissarja Kjoġbok, President, Membri Nevoli. Nistieq nirringrazzja li surġa dwar l-appoġġ tiegħu uh, fir rigward ta' dan il-ftehim mal-Kongo il kamerun Nispera issa li nexxielna nwaslu għal ftehim konkluż. Irridu u irridu nqisu l-importanza tal-Unjoni Ewropea u lill pajjiżi msieħba fir-rigward tal-tuħ tal-injam illegali li ġdin hemm problema l kulħadd jiena naf li l-tuħ tal-injam eh, mod illegali hija biss ħaġa żgħira għaliex hemm ħafna iktar. Aħna eh, rridu naħdmu flimkien għal eh, riżorsi sostenibbli tal-foresti. Kif qal wieħed mir-rapporter nista' ngħid li iva jinles li niġi kull sitt xhur u nagħmlu monitoraġġ tal-implementazzjonijiet skont il-ftehim huwa minnu li hemm riski iżda huwa l-unika mod fl-opinjoni tiegħi ta' kif nistgħu niksbu maniġjar sostenibbli ta' dawn ta' din ir-riżorsa. Jekk aħna ma nagħmlux hekk e, biss aħna mhux ser inkunu ta' suċċess għal pajjiżi msieħba hemm ħafna xisir, iżda naħseb li waħda mill-punti li wieħed mill-punti l-iktar importanti u għal kwistjoni tal-tuħt eh, l-injam illegali madwar 10 ta' 15 biljun jintilfu kull sena fir rigward ta' dan qed tisir ukoll ħsara lin nies indiġeni u qed tintilef ukoll biodiversità u tisir ħsara bidla fil-klima. Fl-istess ħin huwa importanti wkoll li l-Unjoni Ewropea hija waħda mill-ikbar swieq għal linja eh, tropikali u għal daqstant l-approċ tan huwa ferm importanti 20% tal-injam tropikali eh, ġej minn sorsi illegali. U allura aħna għanna l-obligu li l-unika uh, sors ikun isir ikun legali. Rridu kol uh, niproteġu il-foresti u rridu nibdew minn ximkien rridu ġili najdu sempliciment li rridu niproteġu il-foresti. U faċli tgħidu iżda li tamlu dan li tagħmel dan huwa jedi ħafna xogħol miż-żewġ naħat. Nixtieq nirrispondi għad-domandi li saqsejtuni. ninforzaru l-implementazzjoni. Uh, Kumitat Konġunt tal-Implementazzjoni ser jagħmel monitoraġġ tal-implementazzjoni tal-ftehim u ser ikun hemm ukoll auditing li ser jassigura li s-sistema tkun effettiva u effiċenti. Dawn ir-rapporti annwali ser ikunu pubbliċi u ser ikunu disponibbli għall Parlament Ewropew. Ukoll permezz tal preparazzjoni tagħna aħna ser indaħlu l-soċjetà ċivili u l-nies indiġeni sista dawn tħallew barra mill-proċess. U għal daqsan taħna s-saftemna l-ftejim il-ġdid ser jagħmel Multi Stakeholder Committees biex jkun jista jagħmel monitoraġġ u jinvolvi wkoll in-nies indiġeni. Ser ikun hemm ehm, auditing indipendenti li ser jiġi inklud u ser jinkludu kol nies mis-soċjetà ċivili u mill-komunitajiet. Irridu in inqisu il-rizorsi bejn l-2002 u l-2008 l-Unjoni Europea kontribwixxiet 544 miljun euro għal foresti b'mod ġenerali fid-dinja li qiegħda tiżviluppa. Xi ftit sar il-Kummissjoni sissa nefqet l-ewwel 35 miljun u ser tonfoq 35 miljun oħra bejn l-2011 u l-2013. Nixtieq ukoll nenfasizza li l-Istati membri qed jagħmlu kontributi fiskali wkoll. Aħna wkoll għadna eh, rizorsi umani dedikati ħafna, eh, ħaddiema ċivili u qegħdin jaħdmu ħafna fil-European Forest Institute u awtoritajiet oħrajn. Għanna sforsi u koll mm, ġejjin mill eh, Timber Regulation li ġiet adottata fl-2010. Dan ser ixxekkel esploitazzjoni mhux regolata tal-foresti. il ftejn f'Kankun u l-assoċjazzjonijiet biex innaqsu l-emissjonijiet skont mid-deforestazzjoni degradazzjoni tal-foresti jeħtieġ appoġġ mill-Kummissjoni u mill pajjiżi qegħdin jiżviluppaw. Aħna nilqgħu eh, eh, grazzi għal VPAs li jkun hemm dispożizzjonijiet għal gvernijiet u jkun hemm iktar rispett tad drittijiet tan-nies indiġeni u tal-komunitajiet lokali. Jiena ħadd nota tal-kwistjoni ta' drittijiet tal-bniedem f'pajjiżi qegħdin jiżviluppaw naqbel mela abbozz ta' eh, mozzjoni għal riżoluzzjoni għandna nafokaw ħafna fuq il-kwistjonijiet jiena nista' nissigurakom li għandna nżommu kwistjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem fil-qofol ta' dialogu politiku tagħna. U nista' nissigurakom li l ġieda kontra l-korruzzjoni waħda mill-kwistjonijiet li aħna rridu nindirizzaw mal-pajjiżi eh, msieħba tagħna. Nixtieq ukoll nitkellem dwar Eh, kwistjonijiet li kienu ta' importanza kbira ta' inkoraġġiment waqt il-proċess. Minar ma involviment tajjeb minnaħa tal pajizim siħba, aħna ma nistawx niproteġu il-foresti. Jien naf li dan huwa biss il-bidu tal-proċess, iżda huwa bidu ta' proċess li huwa maqsum bejn iż-żewġ naħat u jiena lest li niġi fil-Parlament dejjem u nirrispondi kif qed tessir din l-implementazzjoni u importanti li aħna ma nieħdux passi żiena. Dan huwa pass fid-direzzjoni tajba, ma rridux nżidu r-riski, forsi aħna mhux qed toffru biżejjed soluzzjonijiet. Eh, iżda dan huwa pass tajjeb li aħna għandna nkunu kburin tiegħu. Thank you very much indeed, Commissioner. First of all, I apologize. Grazzi, Kummissarju. Skużawni kollegi tal-li qed ninterrompi l-flow ta' dan id-dibattitu iżda għadni kemm ħat uh, eh, il-Presidenza tal-laqa u nixtieq